juraw illi kumpaniji Ewropej jilqu l obbligi tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi iżda l-Onorevoli Zorinja għal minuta. Grazzi ħafna. Jiena nil għal fatt illi il-Kummissjoni qed tur turi li l nifissa bħala waħda li taħdem bażi ġeopolitika u qed tirriflatti dan fl-istrateġija bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea. L-Afrika għad għandha rwol importanti, rridu nippromovu sħubi strateġiċi. Din l-istrateġija tal-Afrika mal-Afrika tirrispetta d drittijiet umani, tippromovi l-iżvilupp u tilħaq il-SDGs fl-aspetti kollha tagħhom għandna nagħtu seta li soċjetà ċivili u din għandha tkun fil-qalba tal-istrateġija rridu nassiguraw illi insegwu l-approċċ kotinu. Anki e, il-Parlament Nazzjonali għandhom ikunu parti minn din l-istrateġija u bekk naħdmu wkoll mal-Parlament Panafrikan. Naħseb li jista' jkollna suċċess l-istrateġija grazzi ħafna issa l-Onorevoli Zakaropulu għal minuta u nofs. Ejja naraw ftit kif se tkun l-Afrika tal-2020 il-situazzjoni taż-żgħażagħ tagħha, tat-tfal tagħha, tan-nisa tagħha. U dawn iż-żgħażagħ se jkollhom ħafna impatt fuq il-bqija tad-dinja. Issa nagħtu daqatajn kif se tkun l-Ewropa tagħna wara l-2020. Ewropa li ħajkollha bżonn l-alleati għandha bżonn l-Afrika e, ma għall-Afrika għandha bżonn ukoll l-Ewropa multilateralizmu u l-lanijiet tal-svilup sostenibli għanna bżon il-xulxin l-istraġiġija l-ġdida trid tiġi mibnija fuq il-bżonijiet ta' żewġ kontinenti. L-era postkoloniali ta' rridu naraw li tieqaf li tispiċċa. Aħna nixtiequ dan il-kapitlu ġdid nikdbuh flimkien mal-Afrika. Ġifiri mhux għall-Afrika imma mal-Afrika. Għandna biċċa xogħol oħra x'namlu rridu naraw li l-Ewropej jifmu li l-Afrika hija xi ħaġa oħra mhux immigrazzjoni biss. Sinjura Kummissarju, il-portfolio il tijak jatilok biex namlu verament kapitlu ġdid. Jiena gburija li nistan kunu għawnek biex nikdbuħ fl-imkien. Fl-imkien u il-parlament u l-kollegi tal-Afrika. Grazzi. Pani poseł, głos zabierze pani poseł. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Arena l-Minuta. Grazzi. Signora Kommissarju. mindu spiċċa l-era koloniali l-indipendenza ta' dawn il-pajjiżi tal-Afrika, l-Unjoni Ewropea firmat ħafna ftajemiet mal-Afrika għandna tal-omme, ta' indu ta' Kotonu, ħafna minnhom li musa insemmihom kollha, imma dak li huwa ċar huwa li dawn il-ftejimiet kienu għall-interess tagħna f'dan il-kontinent. Wara 50 sena ta' kooperazzjoni, il riżultat ma tantx huwa tajjeb, anke jekk naraw l-indiċi tal-iżvilupp, jekk naraw id-diversifikazzjoni ekonomika, jekk naraw il-nuqqas ta' gwaljanza, il-problemi ta' sigurtà f'dan il-kontinent Ovvjament ma rridux inħalluha l-Afrika u jiena nilqa din l-istrateġija l-ġdida bejn Unjoni Ewropea u l-Afrika imma huwa ovvju li aħna rridu nkunu iktar koerenti, rridu nkunu iktar trasparenti, rridu nkunu koerenti fl-istrumenti differenti li għandna u anki ġifiri li fl-NDCI il-koerenza u koll skont l-linji ta' politika tagħna ma jistax ikun li aħna niddefendu relazzjoni kommerċjali li ma tippermettix li svilup reġjonali u li jeqret eh, l-agrikultura lokali profit ġifiritana tagħna tal-agrikoltura Ewropea. Hemm bżonn trasparenza u governanza ġifiri tajjeb li konna din l-istrateġija imma ma nistgħux ikun li nagħmlu l-iżbalji tal-passat ukoll. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna. L-Onorevoli Rodriguez Ramos għal-minuta. Jekk joġobkom sinjuri, żommu mal-ħin tagħkom għandna lista twila tal-catch DI. Ġifiri, tridu tagħtu lil kulħadd l-opportunità li jitkellem jekk joġobkom żommu mal-ħin tagħkom. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signor President. Grazzi, Kommissarju. il-kontinent Afrikan mhux biss wieħed ta' immigrazzjoni biss huwa wieħed ta' futur ta' żgħażagħ li l-vuċi tagħhom qed tissaħħa l-ambitu qed jikber. Għandna bżonn ta' strateġija ħadra ġlieda kontra tibdil fil-klima, enerġija ħadra dawn għadhom ikunu fiċ-ċentru ta' relazzjoni ġdida mal-Afrika fis-seklu li għaddiet li għadda anzi l-Afrika ikkontribwit biss 2% tal-gassijiet effett serra, però issa hemm effett ħżiena. Qed naraw l-ikbar numru ta' mwiet fl-Afrika minħabba eh, nixfa minħabba arar għandna bżonn ta' enerġija ħadra u din għandha tkun fil-qalba ta' relazzjoni ġdida l-Ewropa għandha bżonn ta' iktar riżorsi, però aktar minn kollox ġitturi aktar responsabilità. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pisa Pija għal minuta. Grazzi ħafna President. Fid-dibattitu tal-lum kelma waħda biss irrepetajna l-ħafna darbit il-kelma immigrazzjoni. Mikaj l-importanza ta' din il-kelma u l-sfidi li akkompanjaw jiena nemmen li l-iżvilupp soċjali, ekonomiku u demokratiku huma l-objettiv lan ewlieni biex nwaqfu l-immigrazzjoni u din hija li qed iddajjef l-istrateġija tagħna il-paċi, l-iżvilupp u d-drittijiet huma parti sħiħa mill-Ewropa. Aħna wkoll naqblu nistgħu naqsmu l-problema tal-Afrika il-fondi tal-Ewropa qegħdin jiġu investiti għal tkabbir tal dan il-kontinent fil-2020 u għandhom u għandhom ikunu is-sena ta' tibdil ta' relazzjoni bejn l-Ewropa u l-Afrika. Nikkonkludi bil-klim ta' Nelson Mandela. Ħadd ma twilet il-sir li jew sinjur jew biex jgħix fil-miżerja. Iżda kollha ma'munin biex nkunu aħwa, grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Raffaella għal-minuta. Sinjora Kommissarju, kollegi, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill President tal-Kummissjoni Sinjora Vartelain għaliex eh, l-ewwel eh, vjaġġ taħ kien l-Unjoni Afrikana u dan huwa sinjal tajjeb. Irridu niblu l sibtana tagħna, irridu naraw lil nfusna bħala indaqs, però l-aktar kontenuti eh, li għandu futur promettenti mhux qed jiġi sfruttat, mhux dan il-proġett jista' eh, il-proġett jista' jibda l-Afrika fi proġett ta' multilateralizmu għandna niffaċilitaw il-ħolqien tal-kontinent Afrikan bħala żona ta' kummerċ ħieles. Għanna bżonn ta' nħidu numru ta' miżuri konkreti u naġixxu wkoll fl-interess tagħna sabiex ikollna Unjani Afrikana Magħquda għandna ninaqdu magħha speċjalment meta ċertu forzi qed jippruvaw jelbuna is-sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Afrika għandha tkun waħda ta' eh, partijiet indaqs. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjuri, Anna. Eh, ħafna persuni li jixtiequ jitkellmu taħt il-proċedura tal-catch dija, jiġifieri mhux kulħadd se jkollu l-opportunità li jitkellem. L-ewwel persuna, l-Onorevoli Milamon għal minuta. Grazzi ħafna. L-Afrika għandha tkun priorità għandna nikkontribwixxu għall paċi l-iżvilupp u s-sigurtà għall maġġoranza tal-pajjiżi u ma ninsewx l-edukazzjoni għaż il-flussi migratorji għandhom naqana nagħmlu ġestjoni tagħhom dan huwa kontinent bi sfida kbira demografika għandna bżonn ta' strateġija ġdida u rridu wkoll narfu il summit tal-Unjoni Ewropea u tal-Afrika bħala wieħed importanti aħna ġirien Is-sħubija ilha għaddejja 25 sena però għadna ma rnexniex nil-qulanijiet tagħna ta' paċi u sigurtà f'xi żoni l-preżenza tal-Unjoni Ewropea fil-fatt kienet detrimentali min qed e, ikollu rwol importanti fl-Afrika anki fil-Vant Nofsani għandna inkomplu bir-rwol importanti fl-Afrika. Grazzi ħafna l-Onorevoli Leito Markex. Grazzi ħafna. Eh, L-Afrika huwa l-iktar kontinent żagħżugħ fid-dinja. Hemm opportunitajiet anki teknoloġiċi u nistgħu nsibu soluzzjonijiet ġodda għal problema bħal GMI. hemm app bħalma u rewizzata fl-Afrika illi tuża muniti virtwali. Rajna wkoll eh, kompetizzjonijiet fil-Ghana qed naraw it-teknoloġija tiżviluppaw bħala riżultat l-edukazzjoni qed tiżviluppa. L-istrateġija trid tippromuovi dall aspett Għandna indalu dal aspett fl-approċ tagħna u jrid kien hemm appartenti tindaqs. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Kempej. Grazzi ħafna, Sinjura Kummissarju dan l-approċċ strateġija l-Afrika huma importanti tkellimna dwarhom fil-kumitat tagħna u grazzi ta' qed tadmu fuq għandna gwerer bejn it-tribu qatt dan huwa sors ta' immigrazzjoni hemm fenomenu li għadna nosservaw fl-Afrika traffikar tal-bnedmin fil-Polonja bdejna azzjoni kbira qed niġbru donazzjonijiet permezz ta' żewġ organizzazzjonijiet sabiex nappoġġaw persuni li ħelsu lilhom infushom minn dir prassi kera. Qed nippruvaw insalvaw nies tfal li jinbijaw għall iskjavitu għandna pajjiżi fejn eh, tifel jiswa 300 dollaru naħseb huwa tajjeb li ninkludu fl-istrateġija tagħna dan is-suġġett partikolari ma nistgħux inkunu attivi u t traffikar tal-bnedmin jibqa' legali. Grazzi ħafna l-Onorevoli Modika. Grazzi ħafna, Signor President kummissarju naħseb li importanti ħafna li naraw li l-Afrika bħala siħeb indaqs f'din l-istrateġija l ġdida kemm jekk nitkellmu dwar edukazzjoni, kemm jekk nitkellmu dwar kontra tibdil fil-klima fl-Afrika u l-iżvilupp fl-Afrika huwa importanti għad-dinja kollha. L-Afrika huwa kontinent kbir. Dak li għal sur Tobe huwa importanti, però jekk irridu niddiskutu dak kollu li għal sur Tobe ngħaddu ġimgħa hawnhekk irrid nisħaq fuq ir-rwol tan-nisa u l-bniet. Li ntejbu l-ħajja tan-nisa u l-bniet itsib titjib fil-oqsma kollha tal-ħajja. L-ebda pajjiż ma jista' jibqa' dejjem mingħajr ma jikkonsidra 50% tal-popolazzjoni. Rridu nassiguraw li l-bniet ikunu jistgħu jmorru l-iskola jkollhom dritt għal kura eh, tas saħħa wkoll sesswali u rridu nikkonsidraw dan kollu grazzi ħafna. L-Onorevoli Dejtri Klun. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Komissar, nilqa l-istqarrija tagħkom. Meta mmortu fil-vjaġġ fl-Afrika sabiex tissemmew lill-Afrika ma' Sinjura von der Leyen naħseb illi hemm ħafna potenzjal u f'dan l-istadju importanti illi nħarsu lejn il-kooperazzjoni u l-operazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika. Naħseb illi kien hemm suċċess meta aħna żviluppajna l-istiċis, kien hemm il-ftejn fil-klima, u naħseb illi għandna bżonn nerġa' nifuka fuq din ir-relazzjoni. L-Unjoni Ewropea tista' taħdem ħafna fuq l-iżvilupp ta' impjiegi jiena żort il-kontinent ħafna drabi fil-mandat li għadda u żgur li hemm ħafna affarijiet li l-Unjoni Ewropa għamel sabiex tappoġġa l-iżvilupp ta' impjiegi u l-industriji indiġeni. Huwa pożittiv ħafna li l-Unjoni Ewropea eh, iġġeddet l-istrateġija mal-Afrika. Grazzi ħafna. Grazzi issa l-Onorevoli Dali. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena naħseb li l-istrateġija eh, għandha uh, ħafna klims sbieħ nitkellmu dwar is-seta, l-iżvilupp, l-ugwaljanza, però fil-verità dawn huma biss klim fira għal eh, neoglobalizzazzjoni u qed rawda fil-pajjiżi tal-ACP l-Unjoni Ewropea tipproteġi l-interessi tagħha naħseb illi dawn il-ftejmiet kummerċjali mhumiex biss l-unika fattur ta' strateġija inugwali hemm mm, preżenza militari dejjem tikber fil-kontinent, speċjalment il-militari Franċiżi il-Franċiżi qed jippruvaw jipproteġu l-interess tagħhom fil-materja prima u impjiegi paga baxxa. Grazzi ħafna sal-aħħar kellim Kristof Hetman. Grazzi ħafna. Signor President, Signora Kommissarju, kollegi, l-istrateġija l-ġdida l-Afrika trid timbidel u jrid ikun hemm eh, ta' daqsa bażi tagħha jrid nippromovu d-drittijiet umani u d demokrazija sabiex nintroduċu l-istandards demokratiċi rridu nidjalogaw mal-Unjoni Afrikana rridu nifoka fuq is-sigurtà, l-paċi, it-tnaqqis tal-faqar, intejbu l-kura tas-saħħa u s-sistema tal-edukazzjoni, il-ġiri ta' kontra terrorizmu, traffika roman, sabiex nagħmlu dan, irridu nipprovdu għajnuna finanzjarja għal dil ta' kontinent li għandu ta' problemi. Martux nesew tibtil fil-klima, l-Unjoni Ewropea għandha tkompli tappoġġa l-inizjattiva Afrikana fejn jidħlu sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Grazzi ħafna issa fisem il-Kummissjoni eh, anzi l-Kummissarju Jutta Jurpilainen. Signor President, membri onorevoli tal-Parlament, nixtieq nirringrazzjakom għal dan l-iskambju kostruttiv, nixtieq ngħidlek li jiena fiduċjuża fil-bini ta' strateġija ġdida u relazzjoni ġdida mal-Afrika li tiffoka fuq l-SDGs u fuq l-iżvilupp sostenibbli il-kontribut għall-istrateġija huwa importanti sabiex niffurmaw il-bażi u l-Kummissjoni flimkien mal-IES għadhom qed jiżviluppaw l-istrateġija sabiex tkun kemm jista' jkun komprensiva. Eżis membri tal-Parlament. Tistgħu isserħu magħkom illi l kummenti tagħkom ħadna nota tagħhom. Jiena kuntedna bot partikolari li ħafna minnkom semmew iż-żgħażagħ u l-istrateġija ser ikollha ser jkollha bidla fil-relazzjoni tagħna mal-Afrika ser niġġieldu flimkien sfidi globali li ż-żewġ kontinenti tagħna ma jistgħux jinjoraw. L-2020 se tkun sena importanti għal din il-sobija. Aħna qbilna mal-kap negozjatur tal-ACP, il-professur Robert Tusse, illi aħna ser nagħlqu n negozjati post Kotinu sal-aħħar ta' Marzu. U qabel is-summit bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana se jkollna numru ta' avvenimenti bil-partijiet interessati li eh, jipprovdu opportunitajiet sabiex niffurmaw din is-sobja flimkien ser nippruvaw nimplementaw bl-aħjar mezzi l-politiki tagħna billi niffaċilitaw il-ftehim tal-MFF fi żmien xieraq. Eżis membri tal-Parlament irridu ninaqdu bħala istituzzjonijiet sabiex inwasslu fuq dawn il-kisbiet importanti. Flimkien biss nistgħu noħolqu komunitajiet sostenibbli, siguri u paċifiċi fejn il-pjaneta tagħna tista' tirkupra u ikollna ħajjiet bi prospettiva tajba jiena nsaper għana għal skambju bejn l-istituzzjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa nagħlaq dan id-dibattitu. Issa ejja nkomplu bl-aġenda immorru għall punt li jmiss l-istqarrija tal- kunsill tal-Kummissjoni l-ġlieda kontra l-antisemitiżmu fl-Ewropa kollha sabiex tipparteċipaw fil-proċedura tal khdi jew fil-proċedura tal-Blue Card tistgħu tapplikaw b'mod tradizzjonali jew b'mod elettroniku l-istruzzjonijiet qegħdin fid-daħla tal-awla. Is-Segretarju tal-Istat Nikolina Brian ser titkellem fisem il-Kunsil. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi, Signora President, onorevoli membri, wara li kommemorajna Auschwitz 75 anniversarju, dan il-suġġett il huwa jibqa' importanti aħna rajna il-razzizmu, l-gżenofobija, il-hate crimes, il-hate speech, kollox qiegħed jiżdied fl-Ewropa kontra l-gruppi minoranzi ta' minoranzi anki antisemitiżmu. Irrid inkun ċar fuq dan il-punt. Dan il fenoma ma nistgħu qatt niġġustifikawh u l-affarijiet huma serji hemm numru ta' strumenti legali li nużaw ġifiri kon mħabba l-intolleranza l-antisemitizmu u hemm il-konvenzjonijiet internazzjonali biex jinqered kull forma ta' eh, diskriminazzjoni razzjali. Il-Karta ta' Diritti tal-Bniedem ukoll tipprojbixxi il-diskriminazzjoni mħabba reliġjon, razza, kulur tal-ġilda fost l-oħrajn għanna u koll liġijiet biex l-deċizjoni għavas tal-2008 għal-ġlida kontra razzizmu xenofobija u ġunju tal-2016 il-Kunsil siden l-Stati membri biex jaraw trasposizjoni u l-implementazzjoni ta' din id-deċizjoni għavas. Ġifiri hate crimes u liġijiet ġifiri fuq livell nazjonali staqsa u koll l-istati membri biex jagħmlu rapportaġġ ta' dawn l-inċidenti ta' hate crimes. Fis-6 ta' Diċembru tal-2018 l-gvernijiet tal-istati membri adottaw dekerazzjoni tal-Kunsil dwar il-ġlida kontra l-antisemitizmu li l-izvilup ta' approċ ta' sigurtà biex jiġu protetti komunitajiet tal-lut fl-Ewropa il konsil qal li il-mibeda antisemitika għada teżisti fl-Europa u titlob lill-istati biex jaraw kif isibu l-kaptu tagħha jipproteġu l-komunitajiet tal-lut il-medja soċjali huwa wieħed mill-mezzi prinċipali biex wieħed jifrex din il-hate speech il dawn il-diskorsi ta' mibeda Għalhekk il-konklużjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-Karta eh, ta' Ottubru tal-2017 għad dritt tal-bniedem tilqa ġifiri il-xol tal-high level group mill-ġlida kontra l-intolleranza, xenofobija u r razzizmu. Nan nilqaw ukoll il-dialogu li għeddej palissa fil-livell Ewropew li jindirizza mm, il-diskorsi ta' mibeda fuq l-internet. Irridu u koll niftakru u x-xol verament tajjeb mill-li jett isir mill-Fundamental Rights Agency. Il-FRA ix-xogħol qed twetta anki ġifieri il-fost żaża l-edukazzjoni eh, biex naraw il-media literacy, tolleranza l wieħed jaħseb moħħu u anki biex wieħed fil-proċess l-edukazzjoni ndaħlu il-mod ta' kif wieħed jista' jifli l-affarijiet moħħu biex nġildu kontra din il-hate crime dan jista' jsir jekk il-vitmi jiramlu rapport meta jiġu kalpestati anki li imorru l-qorti ġifiri fuq eh, inċidenti bħal dawn. Skont l-era, eh, l-Aġenzija tal-Drittijiet Fundamentali mhux dejjem ir-rapporti jitqisu bħala li se konstitwixxu hate crime, reati ġifiri ta' mibeda. Irridu nindirizzaw din il-problema, irridu nagħtu linji gwida anki għall-pulizija li jkunu qegħdin jiġbru l-informazzjoni fuq ċertu reati biex naraw ukoll x'esperjenza jista' jkollhom eh, f'dan il-qasam. Responsabilta hija tagħna l kulħadd il-ġenituri, l-istudenti, civil servants, l-edukaturi, l-imħalfin ma jistawx jalqu għajnihom biex ma jqisux ġifiri il-każijiet Eh, eh, biex jaraw fejn inġustizzja wara Auschwitz aħna l-Ewropa bbażata fuq id-drittijiet tal-bniedem lill-liġi internazzjonali ġabet il-paċi. Hemm bżonn li dawn il-valuri dejjem aħna nissalvagwardjawhom. Grazzi. Grazzi. Eh, din l-introduzzjoni eh, tijak. nisimgħu issa l-Viċi eh, President tal-Kummissjoni, Signora Jorova. President, onorevoli membri, ġematejlu aħna fi Brussell kellna l-kommemorazzjoni tal-75 anniversarju ta' liberazzjoni tal-Auschwitz u Birkenau. Aħna kena il, il, il il-provi li l-esperjenza ta' din il-persuna li kienet tifla fil-kamp ta' konċentrament. Imma fakritna u koll li għatawn fis-soċjetajiet tagħna, fis-soċjetajiet differenti tagħna għataw dawn il-problemi ta' eh, antisemitizmu. Ma jistax ikun li l-istorja tirrepeti ruha bżon dejjem aħna nissalvagwardjaw il-valuri tagħna l-Holocaust Eh, orina fej nistaw namlu għannom ta' biex dej mm, eh, kontra il-semitizmu, eh, kontra il-lut, bżon proteġu l-minoranzi kolla. Aħna rajna l-mibeda u l-biza tal-ieħor dan l-aħħar qisu xi ħaġa li naċċettaw nsibuha fil-mifruxa fil-medja anki fid-dinja tal-internet online Din hija sfida għas-soċjetà kollha u mhux biss taffettwa l-komunitajiet partikolari. E, anki fħalle meta kien hemm il-sinagoga li, li ġiet attakkata nafu li ta' kuljum il-gruppi ta' minoranzi dejjem huma jiġu attakkati b'mod dirett u anki online. L-Unjoni Ewropea l-ewwel net trid tara li jkun hemm trasposizzjoni u implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea, anki id-direttiva ta' racial equality, il-direttiva tal-xogħol l-istess u anki dik kontra ir-razzizmu u l-ksenofobija. Aħna naħdmu flimkien mal istati membri, mal-soċjetà ċivili anki ġifri fil-ħajla fil-grup li jieġilet kontra razzizmu u xenofobija biex naraw li ir-regoli huma applikati mill-katina kollha tal-infurzar tal-liġi. Hemm ukoll għodot li jgħinu l-istati membri biex jaslu għal dan, biex jagħmlu dan il-high level group se jara li l-istrumenti jiġu implementati minn istati membri biex ikun hemm verament progress ta' veru biex inraznu u e, inwaqfu il-hate speech. Il-Kummissjoni dejjem talbet li jkun hemm azzjoni iktar qawwija koll il-kodiċi ta' imġiba anki ġifri kumpaniji tal-IT iridu jirreportaw fi żmien 24 sija kull incident, kull hate speech li jaraw. Il-progress ta' malajr eh, l-ħaqniħ fl-2016 kien hemm 28% fil-mija tal-kontenut fuq l-internet li kellu jitneħħa issa 70% jiġu ċċekkjati f'dan il-ħin allokat. Se jkollna il-ħames eġersiċju eh, ta' monitoraċ li nsir mal-laqdiet u tas soċjetà ċivili. Aħna irnexxilna li kull minnu protagonist fil-soċjetà ċivili, fil-kumpanniji tal-IT, ġibnijom flimkien biex verament naraw li x-xogħol tagħna jkun aħjar il-koordinaturi tagħna ilhom jaħdmu kol ma' dawn il-komunitajiet tal-lut u ta' il-musulmani dejjem ġifiri naraw li kunem l-NGOs mdaħla u koll jkunu parteċipi. Hemm ukoll l-istrateġija wkoll favur ir-Roma tal-Unjoni Ewropea. Il-fatt li ġiet adottata d-dekjarazzjoni tal-Kunsill kontra l-antisemitiżmu kien punt verament importanti. L-Istati membri kollha qablu li jsir xogħol biex jiżviluppaw ukoll strateġiji nazzjonali. Il-Kummissjoni il kummissjoni ħolqot grupp apposta biex ikun hemm biex isir il-folo għal din l-istqarrija tal-Kunsill u biex tgħin l-istati membri kif ukoll il-komunitajiet tal-lut biex jiżviluppaw dawn l-istrateġiji aħna sodisfatti li l-Presidenza li ġejja tal-Ġermanja u rrit l-intenzjoni li tkompli biex xogħol eh, u huwa priorità dan il-punt il-ġilda kontra antisemitizmu il-fatt li l-istorja tagħna tiġi eh, rapportata ħażin minn pajjiżi terzi jew soċjetajiet tagħna hija eh, nafu li jiġru għaw min ma għat ma jfakkar li sar jammetti li jisir li sar l-Holocaust. Ma jistax ikun li l-istorja tinkiteb b'mod differenti Ma jistax ikun il-fake news, l-informazzjoni ħażini jattakkaw mhux biss il-passat imma anke il-preżent tagħna, il demokrazijiet tagħna irridu jkunu lesti biex jaddattaw irwieħhom il-plattaformi online, online ma, jizuġa, ma jintużawx dejjem tajjeb, qed jintużaw ukoll biex jinterferixu fil-proċess demokratiku. Erba' Eh, għal erba minn kull ħames ċittadin Ewropew din hija problema, jammettu li hija problema. Għalhekk id-demokrazija tagħna rridu verament nkun naraw li tkun lesta se jkollna pjantazzjoni għad-demokrazija. E, Għal-medja indipendenti naraw li jkun hemm eh, trasparenza tal-marketing li jsir u l-avviżi it-trasparenza, responsabilta huma fattur importanti. Ma jistax ikun li nħallu interventi minn barra fis sistemi demokratiċi tagħna għax hemm min għandu interess li joħloq nuqqas ta' stabilità fil-Unjoni tagħna. L-Kummissjoni, l-Istituzzjoni u l-Istati membri jdu jaħdmu flimkien nafu li illum ċertu gruppi ta' minoranzi qegħdin eh, eh, taħt pressjoni u għalhekk l-isforzi tagħna rridu verament naraw li eh, nżiduhom mit-teddida ġifiri ta' din il-mibeda kontra il-lut, kontra il-razzizmu li naraw u xenofobija il-grupp ukoll ta' kontra ta' kontralut li dejjem jaħdem. Grazzi. Grazzi ħafna, Viċi President. Issa nisimgħu għall gruppi l-ewwel is-Sinjura Mezzola. Grazzi, President, jiena smajt ħafna diskorsi ma waħda li kienet minn Marjan Turskis il-xar liħor meta u kien inħales minn Auschwitz. Din, dak li qal u ma dejjem nibqa' niftakru. Auschwitz qal li sara sar għax il-ġustizzja ma kienx qed tiġi rispettata u kien hemm ukoll liġijiet preġudikati li kienu għatiġu jiġu aċċettati. Għalhekk jiġifieri llum iridu nkomplu niġġieldu kontra r u l-mibeda nafu x'jiġifieri meta il-raġel l-uman xista' jagħmel għal xix jasal biex eh, bil-mibeda fejn twasslu. U naħseb irridu nitalmu il-lezzjoniet tal-istorja. Ġifiri, anki meta jispiċċaw dawn l-esperienzi, meta ma nibqawx nisimaw in-nies li kienu fil-kampi tal-konċentramenti kelmuna. L-istati membri nafu li id-drittijiet fundamentali tagħna qed jiġu medda, għalhekk ma nistgħux nibqgħu sik ta' meta l-Ewropej jaħsbu li qegħdin jgħixu fil biza Ma jistax ikun li min ifittex il-ġustizzja idur lejn l-Ewropa u ma jsibiex l-istorja Ewropea tagħna ħafna drabi imbniet fuq dawk li sofrow. Meta nejdu qatt iktar irridu nkunu sinċiri u Eh, forsi men ġdid il-11 il-wieħed li ma nibqawx indifferenti. Herzlichen Dank, Frau Kollegin, Frau Kati Piri. Issa Kati Piri. 75 sena ilu aħna l-Ewropej ed bilna li għattu għattiżjed imma fl-2020 l-antisemitizmu ikompli nuqqas ta' tolleranza, il-mibeda, edin kull ma jmorru ikomplu jimirħu il-razzizmu, eh, ma rridux l-immigranti kontra l-lut, kontra l-musulmani, kontra r-Roma, l-LGBTI, kontra l-immigranti, ma jistax ikun li retorika populista inkomplu naċċettawa. Ma jistax ikun li dawn l-affarijiet jisom eh, eh, għatma ġara xejn naċċettawhom l-AFD, il-Germania, Fides, l-Ungerija, il-Lega, l-Italja, ma jistax ikun li daw dak li jgħidu huma jisu Vangelu. Hemm bżonn nirrispettaw daw n-nis kif jgħixu kif jiddeċidu li jgħixu, jiexu kif iridu u aħna se nkomplu niġġieldu għall-Unjoni fejn il-gruppi vulnerabbli u l-minorita il-gruppi iż-żar ikollhom postom. Ġifiri l-istat ta' dritt u mhux li nigvernaw bil-maġġoranza. Rridu u kol verament nonoraw il-75 sena ta' libertà li ilna ingawdu Irridu naġixxu meta naraw diskriminazzjoni fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Madame Ries Frédéric. Merci, Monsieur le Président. Il aurait eu 37 ans. Grazie, President. Um, nafu l-esperienza ta' din e, 14 sena ilu l-inċident fejn kienet eh, din il-żazua Sara Alimi li eh, u incidenti oħra fejn zazax lut f'Pariġi jinqabdu jiġu torturati u jinqatlu min dan l-aħħar incident li qed insemmilkom minn min eh, għamil dan ir-reat kien qed jieħu l-kannabis u din kienet l-iskuża tiegħu. Ħafna ġifiri lut qed ikollhom jitilqu minn mill-Ewropa, sinagogi, ċimiterji tal-lut dejjem irridu nipproteġuhom. Imma hemm ħafna Ewropej li laqqas biss jafu li jeżist kien hemm l-Holocaust. Kif se nwaqfu l-vjolenza rassista li tolqot l-bliet tagħna permezz tal-medja mm, soċjali? dan l-aħħar ġifiri rajna li kena kommemorazzjoni tal-75 anniversarju mindu ġi liberat Auschwitz u nafu li Budapest kienem ħafna eh, nazisti li ġew eh, li marru jimmarċjaw biex jikkomemoraw il-tielet eh, rajx. Sinjura President Aħna nafu li jintimpenjata impenjata imma qed tagħmel biżejjed żminijiet tagħna l-Ewropa. Filip Diman. Filip Diman. Grazie ħafna President. Is-sitwazzjoni ta' razziżmu hija xi ħaġa li ilha tiġi diskussa fil-Parlament fil-Belġu iżda hawnhekk ukoll ir-razziżmu qed iseħħ kollhom kien, però ħafna drabi din ma tiġix mhux qed qegħdin maħniex qegħdin eh, nagħtu biżżejjed enfasiżmu, ir-razziżmu huma parti konsiderevoli għall vjolenza antisemitika fl-Ewropa ġifieri dik hija realtà u nemmen illi dak li qed tagħmlu huwa li tippruvaw forsi tiġru naqra iżda mhux se taslu fil-ħin tridu twaqfu milli issejħu lill kollegi nazzjonalisti bħala razzisti. Jekk sempliċement dawn jipprovaw jipproteġu l-frontieri tagħhom aħna qed nipprovaw ninsibu soluzzjonijiet u soluzzjonijiet huma sempliċement l-istess frontieri. Grazzi. Grazzi ħafna xtaqt ninformakom illi Qegħdin naqgħu lura fil-ħin, jiġifieri ser nieħu biss ħames kelliema taħt il-proċedura catch tiegħi biex inkunu nistgħu noqogħdu fil-ħdan il-ħin. Is-sur Lagodinski hekk jogħġbok. Qegħdin jitkissru id-digi, dikka kienet, dikka kienet l-ewwel ksib meta aħna rajna il-president jieħu jieħu bidejn l-estremisti tal-lemin. Meta qegħdin jinfiltraw tal-messaġġi tal-lemin meta l-luta hawnhekk fl-Ewropa jħossuhom taħt theddida qed ikun hemm katastrofi, katastrofi anke ġewwa moħħna fejn huwa aċċettabbli iktar u iktar illi illi ninsultaw l-idea tal-kapital l-udija meta irridu eh, kull nistgħu naraw ukoll ħafna sitwazzjonijiet fejn jaddu bizmin l-realtà l-udija anke fil-karneval x'qed nagħmlu dwar dan nistaqsi dan il-Kommissjoni l-Stati membri wkoll. Il-President Ewropew għamel diskors importanti l-ġimgħa l-oħra. Il-klimu mhux biżejjed irridu naġixxu x'qed nagħmlu dwar dan. Imma riżorsi għandhom il-Kummissjoni fil-ġlida kontra l-antisemitizmu għad dispożizzjoni tagħhom kif nistgħu nimplementaw riżoluzzjoni tal-Kunsill, pereżempju, kif dawn l-affarijiet kollha jinġibu fis-seħ. Għadha ma nafux qegħdin nistennew għal dawn il-risposti mhux biss bħala membru tal-grupp ta' ħidma tal-antisemitizmu ġewwa dan il-Parlament iżda wkoll bħala membru bħala ċittadini Ewropew. L-affarijiet serin għall-għar irridu noppon resistenza grazzi ħafna ħanara s-sistema KHDI għax għandna sitt kelliema dawn kollha ser u l-ewwel net is-sur Procaccini, Nikola Procaccini. Grazzi ħafna, President. Kien ikun biżejt li wieħed ikun hawnhekk ġodin il-Kamra satejn ilu biex nisimgħu ċertu kliem ta' mill-beda u antisemitiżmu Satajnilu l-poplu tal-Izrael ġi akkużat tal-apartheid, sfruttament tal-poplu palestinjan, infrazzjoni ta' drittijiet tal-midem, infrazzjoni ta' drittijiet internazzjonali, għatti kriminali tal-gwerra u min qalu dan kienu dawk l-istess nies illi qegħdin jaħbu ir-responsabiltajiet tar radikalizmu Iżlamiku Vizavi l-attakki antisemiti fl-Europa huma l-istess nies li qed jikkontestaw l poplu ludi li jkun jista' jġib tradizjoni t reliġjużi tagħhom fl-Ewropa u bekk forsi nasib għandu raġun Goldsmith, il-presidenza tal-konferenza tal-Rabbiż Ewropej illi ftit ġimgħat ilu qal illum l-ikbar problemi qegħdin jinqalgħu mill-xelluk. Din hija il-ħaġa ġdida l-aħbar ġdida tal-aħb tal-antisemitizmu. Grazzi. Cornelia Ernst. Grazzi ħafna jiena ser ukoll nirribati għal dak il-intqal preċedentement dwar ix-xelluk is-sinagogi qegħdin isiru il-fokus tal estremiżmu ta' attakki ta' estremiżmu tal-lemin għandhom bżonn ċertu sigurtà biex ikunu jistgħu jagħmlu l-ħajja tagħhom ta' kuljum il-lut fit-triq qed jiġu issultati u qed jintużaw ċertu kliem speċifiku. Jiena naħseb illi għandna mhux biss li nsibu l-aħjar kliem biex nirribattu dan kollu rridu wkoll nidentifikaw irridu naġixxu wkoll fil-qort fil-qrati fil-parlament fil-ħajja ta' kuljum tal-ċittadin irridu Ninnegaw ir-reviżjoniżmu ġo din is-sala għax ma tistax inti twaddab il-faxxiżmu u l-komuniżmu fl-istess kategorija. Irridu wkoll nirrikonoxxu il-vittmi ta' faxxiżmu u ta' razzizmu wkoll. Grazzi ħafna. Laura Ferrara. Grazzi President. Il-fenomeni tal-antisemitizmu, r-razzizmu, xenofobija, l-omofobija u aspetti oħra ta' intolleranza huma ta' avviż soċjali diversi stati membri u dawn jikbru bil-preġudizzju anke bil-mibeda u għandhom importanza preżenza online offline li proteġu ċ ċittadini in nies minn kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni vjolenza minħabba l-ġens, il-reġjon, aspetti personali, l-orientazzjoni sessuali tal-persuna, fisser mhux biss li garantixu lil kulħadd it-gawdija tad drittijiet u tal fundamentali iżda li jkun hemm soċjetà iktar koeżiva u inklusiva bekk huwa bżonn jusi li l-Unjoni Ewropea l-Istati membri jadottaw inizjattivi ta' prevenzjoni, ta' edukazzjoni u ta' sensibilità l-iktar iktar għazzaza anka fir rigward ta' atti kriminali u diskorsi ta' ta' beda, ħafna drabi dawn ma jkunx hemm segwitu għalihom ħafni, ħafna drabi ma jkunx hemm rikors uh, u dan kollu għaskapitu tal-vitmi u bekk huwa fl-interess tal-Ewropa li din it-tendenza tinbidel. Grazzi. Danke, Peter Polak. Peter Polak. Grazzi ħafna. Jina nem personali temmen, religiosament, u ħafna minn Jina naħseb illi aħna għedinaw fid-diversitajiet tagħna, diversi lingwi li għanna, diversi forsi u koll kuluri li għanna u koll iżda xorta wahda għanna l-istess demma dej minn ġofina. U dak huwa kollu minnu. Ikun xi jkun jekk inti tkunx qed titkellem dwar eh, persuna neonazista jew persuna rudija, madana kollu il-faxxisti waqgħu vittmi għal ideoloġija falsa, arriqa u dawn ukoll ħafru lilhom infushom għal latti li għamlu billi jasbu li qegħdin iservu lil alla u l nazzjon tagħhom hawnhekk palissa qegħdin niffaċċjaw ċertu sfidi, ċertu perikoli u irridu nirrikonoxxu ċ-ċirkastanzi fejn dawn ta' persuni illi forsi m'għandhomx faċilitajiet sanitarji jekk inħallu dan kollu fidejn il-faxxisti nafu x'jista' jiġri rridu bħala politikanti wkoll nistudjaw il-problemi tangibli li qed jiffaċċaw in-nies, irridu, aħna ma nistax naċċettaw l-idea illi jkun hemm xi razza superjuri rridu nirrikonoxxu l-eżistenza tal-hate crimes u nsejħu l kif huma kull istituzzjoni għandhom jittieħdu tali attitudni, aħna nafu x'qiegħed xem illi qiegħed jixpruna l-estremizmu nafu fejn jista' jasal, Jekk inħallu il-bib miftuħ għal dan, nafu x'inhu ma' riżultati għal dan ukoll. L-estremisti jisfruttaw il-problemi il riżolti tal-komunità tar-Roma u hawnhekk fl-Ewropa rridu nsolvu dawn il-problemi illi illi innambatu minnhom. Grazzi, grazzi ħafna, grazzi President, Viċi President. Għarajna. Ir-riżultati tal-Euro barometer li juru b'mod sħiħ li l-attitudnijiet diskriminatorji kontra ċertu individwi, kategoriji ta' individwi, qegħdin jizdidu iktar u iktar. Però rajna wkoll żieda wkoll fil-hate crime, violenza tangibbli kontra dawn l-individwi, kategoriji ta' individwi ġu dan il-parlament jeħtieġ mhux biss li jesprimi il-biżati li għandu rridu nieħdu azzjoni kussir il-Kummissjoni għandhom jiffaċċaw tali sfidi minn Ġunju 2017 aħna approvajna riżoluzzjoni illi identifikat l-antisemitizmu fl-aspet gravi tiegħu kollu. Fl-2018 aħna qbilna li kien bżonn jusi li jkun hemm ir-riżorsi li naqdmu kontra il-mibeda u nidentifikaw dawk li huma l-istituzzjonijiet li qegħdin jinstigaw tal-mibeda. Mbagħad għandna il-regolament qafas tal-2018 illi l-Parlament ingħata l-appoġġ għall kommissjoni biex jieħu l-miżuri kollha leġislazzjoni tal-atti kriminali, protezzjoni tal-vitmi, garanzija tal-sigurtà tal-vitmi, tal-vitmi tal-individwi jew tal-komunitajiet, kwalunkwe komunità fosthom ir-Roma u kwalunkwe komunità li tkun soġġetta għal hate crimes. Grazzi ħafna, Sir President. Signora Anna Lunja Donath. Grazzi ħafna. Fl-Ungarija gvern kon, kienem kampanja kontra Roma il-Prim Ministru japprova segregazzjoni ta' tfal Roma jiskoraġixxi l pagamenti tal-kumpens ta' segregazzjoni ta' dawn it-tfal u kulħadd huwa rabjat meta jgħid illi Roma kisbu dawn il-flus mingħajr ebda xogħol. Il-hate speech u dawn kollha qegħdin jiżdiedu f'diversi pajjiżi Ewropej minn dejjem kienu preżenti fis-soċjetà iżda f'dawn l-aħħar snin ilhom jinxterdu, jinxerdu. Il-movimenti populisti razzisti għandhom ruol importanti minħabba li dawn jibnu fuq il-biża tan-nies u jwasslu għal emozjonijiet negattivi u l-biżat li jwasslu għalihom jekk ma naġix issa, dan jista' jwassal għal effett domino. Pereżempju bit-tixrid ta' ċertu prassi ta' segregazzjoni jekk ma naħtux deċiżjoni issa dawn ħajjibqgħu jimminaw il-valuri Ewropew, il-prinċipji Ewropej illi bħal solidarità, ir-rispett tad-dinjità, drittijiet tal-bniedem u non-diskriminazzjoni mhux se jkollhom ebda rwol fil-futur tal-Ewropa. Rridu naġixxu nixxu issa grazzi. Susanna Ċekkardi, grazzi ħafna President. L-istorja tad-dinja tal-punent u rriti li l-antisemitizmu hija parti tad-dekadenza tas-soċjetà li twassalat kissir tagħha kull min, kulħadd għandu jiġiret kontra l-antisemitizmu, il-ġlida kontra l-antisemitizmu għandha twassal għad difiża tal-istat tal-Izrael fil-integrità territorjali tiegħu politika reliġjuża għax l-Izrael hija minn ta' qudiem fil-dawn id-drittijiet. Il-kontribut illi wassal din il-komunità kien fondamentali għall-Ewropa. Illi nġildu kontra l-antisemitizmu ifisser bek mhux biss illi niddefendu lill iżrael illi hija fl-istaħin hija hija is-sede tal-Kristjaniżmu wkoll iżda wkoll li nħarsu lill-Ewropa mill-fundamentaliżmu Iżlamiku mill fundamentalizmu reliġjuż u kull moviment illiberali u antidemokratiku wkoll. Grazzi. Signora Conke? li nisimaw il-sabiħ li nisimaw dan il-klim kolla kif wieħed għandu jiġġielet kontra l-mibeda, kontra il-misilmin, kontra l-lut, kontra daw kolla li huma differenti. Però fil-realtà dawn huma kollha kliem, kliem li ma jfissru xejn għax wara il retorika hemm diversi aspetti jew lenin il-fatturi huma l-oriġini, il-konjomijiet, kemm wieħed għandu kolur ġewwa il-ġilda tiegħu ir-razziżmu jinxter ir-razziżmu jinxteret, jinxteret pan-nar. Irridu niġġieldu din it-teddida bċertu serjetà u inaċċettabbli il l mexxej Ewropej għal dawn l-aħħar 15-il sena ma rnexxilhomx. Iwaslu għad-direttiva ta' kontra diskriminazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-sur Brudinski. Grazzi ħafna, President, Signori. U għamennu il-dibattitu ta' sorsi tal-antisemitizmu għandhom ikunu bazati fuq il-verità. Jiġifieri, jekk qed nitkellmu dwar il-verità, mhux qed nitkellmu dwar xi naġġismu enigmatiku jew il-75 liberat sena mill Qed nitkellmu dwar il-liberazzjoni tal-kamp tal-Auschwitz. Jiena kont sorpris meta il xelluk ta' xelluk ma qablux ma xi ħadd illi qal illi l kien l-istess pal komuniżmu Stalin qal li il ħaddiema għandhom jisfogaw ir-rabja tagħhom fuq il-lut wara li jkunu spiċċaw bix-xogħol tagħhom. Kien hemm ukoll jiġifieri nixtieq nikkwota kittib Pollak fejn jintqal illi huma n-nies illi jħejju tal-destin għal nies oħra. Irridu nkunu konsistenti ma nistgħux ninegaw dak li ġara ma ġarax. fl-Ewropa kontemporanja. Nixtieq til l-kelma l Klara Pozzetti Objoz. Wieħed mill-ikbar atti kriminali kontra l-poplu ludi sar fl-1942 fl-1492 fejn kien hemm l-esklużjoni ta' esklużjoni ta' antisemitiżmu ta' statali wieħed li, li kien ġie ammirat minn Adolf Hitler u rrid jagħmel l-istess Dan huwa punt kruċjali fl-istorja Spanjola ta' intolleranza. Illum tali intolleranza tieħu l-forma ta' kompjaċenza tal-lejn drittijiet tal-minoritajiet katalani dan isir fl-isfond tal-, tal, tal fil-waqt illi il-Fondazzjoni Francisco Franco tibqajem hemm l mħalfin Spanjoli jagħmlu użu minn liġijiet biex biex ċertu għallima katalani li jikkritikaw l violenza tal-Gwardja Ċivili Spanjola minajr ċertu imħalfin demokratiċi ma jistawx ikon implementazzjoni tajba tal-liġijiet pertinenti. Grazzi. Grazie ħafna l-onorevoli Tobe.